das protokoll und die angenommenen texte der sitzung Mela il-minuti u il-test adottat ta' 12 settembru tal-2013 dawn taqsmu għawn xi oġġezzjonijiet. Il-minuti għalek jiġu adottati.